Dear colleagues, the next item on the agenda is Kollegi, il-punt li mis fuq l-agenda tagħna hija il-rekomandazzjoni għat-tieni qari mis-Sinjura Ris, il-possibilità li stati membri biex jirristrinġu eh, jew biex fil-kultivazzjoni tal-OGM. Ngħaddi l-kelma issa lis-Sinjura Ris. Grazzi, Sinjura President.